Your colleagues. Tis kollegi, nishtiq nitlobkom biex tieħdu postkom, l-odwa tajba li kulħadd qed jgħid l-interpretu, biex bekk nistgħu nibdew id-dialogu ekonomiku tagħna, skambju ta' idejat fuq il- dokumenti relatati mal-rapport mal annuali, mal-mistiedna tagħna, għanna Issur sur Dobrovski, Viċi President tal-Komissjoni li għandu li ju ankarigat mid dialogu soċjali, għanna il-Komissarju Tyson li huwa Komissarju fost oħrajn ta' mobilità u u, u sur Muskovici għal affarijiet ekonomiċi, tassazzjoni fost affarijiet oħra, merħ ħbabikom f'dan il- f'din il-laqa imħalta tal-ekon li naħseb hija waħda importanti qed il-President għaliex għax ovvjament l-Annual Growth Survey huwa komunikazzjoni relevanti ħafna għax tniedi il-sena ċiklika tal-governanza ta ekonomika ma dis-sena huwa iktar relevanti ah, mhux biss id-diffikultajiet li għadhom għaddejjin fid-dimensjoni fis-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-Ewropa imma wkoll kollax huwa l-ewwel annual growth survey tal-Kummissjoni li għadha kif taħlet. U aħna napprezzaw l-isforzi biex natu biex natuha lill-Kummissjoni profil ċar biex nirrenduha iktar dokument importanti fl-istrateġija ekonomika tagħna milli sempliċement survey u kampjun u biex nagħmluh fil-qalba ta' dak li nistgħu niddeskrivuh bħala pakkett mikroekonomiku biex nippruvaw natuh dan dan, dan l-istħarriċ eh, koerenza ekonomika u ċara. Allura nafija pjan ta' investiment eccezzjonali u responsabilità fiskali ibbażata fuq differenzjazzjoni u inkoraġġiment ta' tat-talba domestika. F'dan il-kuntest, dan qed jgħid il-President, għandna l-allerta ta' l-alert mechanism tal-proċedura illi għandu rwol rilevanti ħafna peress li dan huwa rapport importanti ħafna insomma għal din hawnhekk biex nisimgħu biex insaħħu l-istrateġija ekonomika u soċjali tal-Kummissjoni Juncker niddiskutuh ukoll għax aħna inqisu u dejjem isna fil-passat sa mit-dħul tas-semestru imma din in-natura ġdida ta' dan l-istħarriġ ta' tkabbir annwali l-annual growth survey naħseb allura il-kasu aktar bsaħtu f'dak li għandu xaqsam ma l-involviment f'dan il-proċess tal-Parlament Ewropew kif tafu dan il-Parlament anka f'rapport li jġib li sem <laughs> tal-Kummissarju Tyson tal-app għal ftehim istituzzjonali fuq dan il-survey l-AGS għanajdulu allura aħna nħossu li wasal iż-żmien biex nibdew xogħol konkret fuq dan anka fil-qafas ta' involviment qawwi tal-Parlament Parlamenti Nazzjonali anka na il-ġimma tal-AGS il ġimgħa parlamentari is-sena d-dieħla u ta' dialogu soċjali huwa wkoll opportunità, okkażjoni biex ir-rapporter u x-shadow ta' semestru biex jidħlu f'diskussjoni ma'kom u biex joħorġu wkoll b'dokument li aħna nittamaw li nkunu nistgħu ninfluwenzaw l-eżitu tal-ewwel pass ta' semestru f'dan fil-Kunsill tal-Rebbija. Daku li kelli xi ngħid u issa mill-ewwel nagħti l-kelma l-ewwel kelliem li huwa l-Viċi President Dombrovskis jekk joġbok sur Dombrovskis għandek il-kelma. Uh, Grazzi, sur President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, l-ewwel ħaġa nixtieq fisem il-Kummissjoni Ewropea nuża din l-opportunità għal dan id-dialogu skambju ta' idejat f'dan il-kumitati bħala parti mill-governanza mikroekonomika bħala proċeduri u li huma parti wkoll ta' tnedija tas-semestru Ewropew. Allura illum it-tema tagħna qed nippreżentaw dan il-pakkett għall-2015 il-pakket ta' governanza makroekonomika ċerti elementi minn dal-pakket diġa ġew prezentati lill-Parlament mill-President Juncker u mill-President Katanjen il-ġimgħa l-oħra bħala parti mill-pjan ta' investiment tal-Ewropa illi hija proposta tal-Kummissjoni kif nimxu l qudiem biex niffaċilitaw investiment u anka li jirrifletti wkoll it-tlet prioritajiet imsemmija fl-AGS għall-2015. Jiġifieri jistimula l-investiment, jixprunaħ, huwa is-suktar tar-riformi e, strutturali u responsabilta fiskali. Allura dan is-survey tal-2015 qed jibda ċiklu ġdid ta' semestru Ewropew li, li jagħti il-punti ekonomiċi l-iktar importanti eh, biex insaħħu it-kabir ekonomiku u l-ħolqin tal-impjiegi fl-Ewropa u jina ngħid li dan hija jisħaq eh, ideja <coughs> idea fuq dokumenti ta' politika li qed nippreżentaw issa fih dan is-semestru Ewropew aħna wkoll qegħdin jaħdu nota tajba tal-rapport tas Sur de Bakers kif intejbu aħjar il-semestru Ewropew hemm ċerti idejat tajbin fih li qed jiġu diskussi u jiġu sviluppati u x'inhu hija l-intenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea biex biex nipperfezzjonaw is-semestru Ewropew biex biex nintegraw iktar mill-qrib il-sorveljanza fiska, il-proċeduri ta' sorveljanza fiskali fiħdan il-proċeduri ta' eh, il-programm -program ekonomiku anka u daw il-dokumenti huma parti minn strateġija konġunta bilanijiet kon strateġiċi f'dan l-AGS u wkoll huwa impenċar minna tal-Kummissjoni ġdida biex impoġġu biex nikkonsidraw iżjed l-indikaturi soċjali fil-politika fit-teħid ta' deċiżjoni tal-politika tagħna tal-makroekonomija. U għax pirtos ċar li aħna rridu nixprunaw it-kabbir e, e, ekonomiku ta' impjegi, aħna rridu naħdmu fuq livelli wkoll ta' reġjonali għanna responsabilta emmek unħarsu koll bil-qrib ħafna mal-Parlament Ewropew li għandu rwol kruċjali u aħna l-koll naqblu madan. Nishtiq nisħaq fuq l-analizi mikroekonomika għal proposti nistaw nejdu li aħna din fuq il-pik għaddejna mill-pik tal-krizi finanzjarja u ekonomika, ma l-irku qed naraw li għada fraġli l-irkupru tal-krizi u l il-figuri tal stat fuq l-impjegi u kol juro dan u jgħidu l-11.5% hija l-figura għolja tal impiegi tal-qatt u bħala il-krizi naraw ukoll il-rikupru ekonomiku fl-Ewropa kien iktar batut minn ekonomiji kbar oħra bħal per eżempju l-Istati Uniti u jirrifletti dan fuq eh, dajfien strutturali fl-ekonomiji tagħna li jinkludu kol rigiditajiet fil-xol, fil-kamp ta' xol u l-product markets u naraw kol investiment u innovazzjoni fl-investiment miex bizzejed biex tixpruna il-produzzjoni. Allura, tul l-axħar 10 snin ħafna pajjiżi tal-Istati tal-Unjoni Ewropea kellu ħafna sbilanċi ekonomiċi u dan huwa wieħed waħda mir-raġunijiet bejn divergenzi bejn Stati membri tal-Unjoni Ewropea il-jiet nindunaw bihom issa. U għaliex fċerti stati membri qed naraw li l-irkupru huwa e, iżjed b'saħħtu u foħrajn u aktar batut. Dam di mhix b'sorpriża l ħadd u bdi għandha tagħmilna attenti ħafna fuq żviluppi pożittivi u anka il- il forkas tagħna ekonomiċi anka s-sena d-dieħla għall-ewwel darba mimintu l-kriżi nippretendu <clears throat> li fit-28 stat membru naraw tkabbir ekonomiku fihom kollha. Bi żviluppi pożittivi u għal darba oħra u importanti fit-28 stati membru illi ikun hemm xprunar ekonomiku għall-2016 Għanna dal-ambjent issa ta' tkabbir bil-mod, inflazzjoni baxxa u għat ori xi ħaġa li għandha tkun it-tħassib primarju tagħna. U għanna nindirizzaw ukoll il- il-governanza mikroekonomika u l-istrumenti kollha ta' il-governanza mikroekonomika. Żgur li dan l-istrument dan ir-rapport għawet mill-elementi u dan irrid ikun akkumpanjat minn riformi strutturali u responsabilta fiskali. U fl-istess ħin aħna għandna bżonn li inħarsu lejn il-naħat tal-talba l-provvista tal-ekonomija, il-supply and demand Allura l-Kommissjoni Ewropea tipproponi fuq il-riformi strutturali fuq eh, eh, livell ta' Unjoni Ewropea, aħna qed naħdmu fuq il-suq uniku regolamentar aħjar biex jgħin il-kompetitività u mhux jostakola qed naħdmu wkoll lejn eh, suq uniku diġitali li wkoll qed joffri opportunitajiet addizzjonali għat kabbir qed naħdmu wkoll biex lejn ir-riorganizzazzjoni tas-suq u e, f'dak li għandu xisamma l-enerġija. ir responsabilta primarja tagħna riformi qiegħda però fl-Istati Membri hemm xogħol iżjed jisir f'dak li għandu x'jaqsam mar-riforma tas-swieq tax-xogħol, f'dak li għandu x'jaqsam mas-suq tas-servizzi u prodotti u anke amministrazzjonijiet hawnhekk aħna ma nistawx nirilaxxaw l-kondizjonijiet għal biex u impjiegi u speċjalment impjiegi ta' kwalità tajba u iktar deċenti. Imma fi ftit minuti oħra iktar nisimgħu mingħand il-kollega tiegħi tal-Kummissjoni dwar l-impjiegi, dwar responsabilità fiskali li ġiet immarkata minn xogħol biex aħna niffaċċjaw stabilità ekonomika dis-sena u s-sena d-dieħla għandna nippretendu nipretendu li konna nejtil fiskal fiscal iġi iġifiri pozizjoniet aħħarin fiskali fi stati membri jibqaw neutrali, iġi jiġifieri ikun ma jkunx hemm stimulu eh, fiskali addizzjonali u laqqas ikun hemm punti negattivi jifu nibqgħu neutrali. Din hija l-fiscal stance permezz ta' politika wkoll monetarja biex tgħin it-kabbir aħna nħossu li importantraw fuq il-kompożizzjoni tal-baġits nazzjonali. l kummissjoni Ewropea tinkoraġixxi bil-qawwi li l-Istati membri biex joqogħdu attenti joqogħdu lura minn spiża u biex iċċaqalqu il-pist tat taxxa li l mix-xogħol. Unbat qed nitkellmu fuq il-governanza ekonomika wkoll issa qegħdin naħdmu fuq għafas ġdid ta' six pack u two pack u kull ma jmur eh, eh, l-istati membri qed jirrikonoxxu li dawn il-politika huma ta' importanti kif ħaqqom li nkunu f'unità monetarja u għanna dokumenti ta' din governanza dal-pakket ta' governanza e-, ekonomika pala parti minn mis six pack u two pack Pierre Zgur ħajelabora iktar fuq dan. Iktar tard. Umbat. Pjanijiet, abbosta pjanijiet budgetari fi ħtiġijiet serji ta' nuqqas ta' tkabbir u daw l lura. Dan ifisser illi għed irrit kunem hemm reviżjoni tagħhom u għad qed naraw għad ta' stati membri illi jkunu friskju ta' nuqqas ta' bil mal-non-compliance mal, mal, mal non-compliance act u rridu naraw, et naraw u koll bisijiet ta' dejn oli li għadin jostakolaw l-irkupru fost għad ta' stati membri. Iġifiri, aħna nemnu li għad rridu naħdmu ħafna biex nassiguraw eh, li kunem eh, responsabilità fiskali u nassiguraw li kunem sostenibilità ta' dejn pubbliku. Tajjeb wisq. Umbat, għal darbohra fuq l-approċ ġenerali tal-Komissjoni Ewropea lej Stati Membri, lej l-Baċis tal-Stati Membri kif tafu, il-Komissjoni Ewropea deċidiet illi tagħti iktar ċans il ċerti Stati Membri li għajdin friskju tal-non-compliance ta' stabil fil ta' stabilta u tkabbir wara l-impenji tagħhom kif imsemmijin ukoll fil-Flittri, Franza, l-Italja u l-Belġu imma huwa ċar li huwa importanti li l-istati membri isegwu sew dawk li fuq dawk l-impenji jirrispettawhom sew. U l-Kummissjoni għad titkellem fuq dawn fir-rebbija tas sena d-dieħla ma daw il-pajjiżi fuq dawn il-punti u tħalli l-għażliet kollha miftuħin nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi l-iktar element importanti tal-Kummissjoni Ewropea f'dak ċiklu ta' semestru Ewropew huwa li niffaċilitaw it-kabbir ekonomiku u ħolqien ta' uħol intampiegi nassiguraw stabilità finanzjarja u dak li aħna nħansu l-qoddim mal-kooperazzjoni tajba mal-Parlament Ewropew u aħna inserħu fuqkom biex biex nżommu pressjoni fuq dan kemm fuq livell ta' Unjoni Ewropea u fuq livell nazzjonali u aħna nħassu l-qudiem lejn l-iskambju ta' ideat u kooperazzjoni mill-qrib biex ngħinu l-Ewropa biex tgħin f'dan biex tasal għal dawn il-miri ta' sostenibilità ekonomika u impieki. Grazzi l-Kummissarju Dombrovski u issa l-Kummissarju Tyson Kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Ħan nitkellem bil-lingwa om tiegħi. Sur President. Kollegi membri onorevoli, wara li smajt l-diskors tal-Viċi President Dombrovski saħan idħol aktar fid-dettal dwar l-aspett ta' tkabbir u l-impjiegi l-ambizjonijiet ekonomiċi u soċjali tagħna jiddependu li milli konna bilanċ bejn il-kredibilità budgetarja, politika ta' investiment ambizjuża kif ukoll riformi strutturali kuraġużi. Jiena ħanifoka fuq dan it-tielet aspett. Intom smajtu dwar numru ta' dokumenti li jeżistu hemm ukoll rapport fuq it-kabir u l-impjiegi li ġi propost U dan jemmila ċara ħafna li għanna bżon ċertu riformi. Għanna naħdmu sabiex waslu dawn ir-riformi. Kien hemm titjib fl-impjiegi imma l-qat għadu oli. Jekk inħarsu li ċifri naraw li ċifri tal-qat fuq livell globali tiebu minn 10.8 għal 10.1% tul il-periodu eh, ta' sena. Iżda dan ifisser li hemm 24.6 miljun eh, qiegħda u dan abbażi ta' ċifri ta' Settembru. Jekk aħna nfukaw aktar fuq dan, nistgħu naraw li l-qad fost iż-żgħażagħ għadu oli ħafna. Kien hemm titjib ta' 1.9% minn sena ilu, dan huwa titjib reali, iżda l-qat fost iż-żazax għadu 21.6% u ma nistawx naċċettaw dawn iċ-ċifri, irridu jonqsu. Il-qat fuq medda twila ta' żmien huwa qoli wis. Nofs il-qeda fil-Ewropa ilhom qiegħda l-ħafna żmien, aktar minn 12 miljun persuna u l-faqar, il-distak fit-tħul, dawn huma affarijiet li żdiedu f'ċertu stati membri mill-bidu tal-kriżi. Il-lanijiet ta' Ewropa 2020 mhumiex qed jinkisbu. Hemm 20 miljun persuna f'ira fl-Ewropa. Ħafna stati membri għamlu sforzi kbar fi snin riċenti għamlu sforzi reali. U aħna nistgħu naraw li hemm ħafna pressjoni fuqhom. Iżda dak li ma nistgħux nagħmlu huwa li ma nagħmlu xejn, ma niċċaqalqux. Najdu iva proset sejrin tajjeb. Għalhekk hawn sfida reali għal benessri u il-ħarsin ta' miljuni ta' ċittadini Ewropej li intom tirrappreżentaw u għamżon bżonn naħdmu sabiex l is-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni l-ġdida qed tiffoka fuq ħames miri ċari. L-ewwel waħda hija noħolqu l-impjiegi kif ukoll nappoġġaw l-imprenditorija. U dan permezz tal-pjan ta' investiment li ġim nedi il-ġimgħa li għaddiet. Aħna rridu nnaqsu segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol kif ukoll irridu niġġieldu il-xogħol illegali dan huwa il-pis fuq il- xol xogħol jew l-ħaddiema irrid jiffoka fuq affarijiet oħra li promovu it-kabbiru l-impjieg iridu investu fit-taħriġ. U ħiliet sabiex il-qat fost iż-żgħażagħ kif ukoll qat fuq meta twila ta' żmien jonqos, hemm bżonn immodernizzaw il-mekkaniżmi ta' protezzjoni soċjali sabiex it-tfal u n-neputijiet tagħna ikollhom ġejjieni li nżitu ukoll li dwar ir-riforma din m'għandix tkun biss fis-suq tal-qad u protezzjoni soċjali, hemm bżonn noħolqu aktar impjiegi. Jekk aħna rridu li konna soċjetà aħjar hemm bżonn ta' riformi fi foqsma oħra fil-prodotti, fis-servizzi, innovazzjoni, it titib tal-kwalità ta' gvernanza u amministrazzjoni. Aħna għalhekk għandna dan il-pjan ta' investiment għax dan jista' jintuża biex inaqqas l-ostakli għall-investiment u din hija xi ħaġa li hemm bżonn nikoraġġuha. U dan kollu huwa appoġġjat ukoll billi ninkoraġġixxu l-Istati Membri u l-Ewropa li kollha dialogu soċjali qawwi sabiex kulħadd fis-soċjetà ikun rappreżentat u jappoġġa dawn ir-riformi meħtieġa. Aħna fil-Kummissjoni ippruvajna ninvolvu lill-msieħba soċjali kollha fl-Ewropa. Fil-bidu tal-mandat tagħna ltqajna magħhom u nixtiequ naħdmu aktar magħhom irridu nsaħħu din il-kooperazzjoni u aħna qegħdin naraw kif nistgħu naħdmu flimkien mal-imsieħba soċjali tagħna fix-xhur li ġejjin u kif nistgħu nieħdu inizjattiva reali. Membri onorevoli waċċar li l-qat, ċertament l-qat fuq medda twila ta' żmien kif ukoll l-qat fost iż-żaża, dawn huma l-ikbar problema li tisfida l-ekonomija tagħna. Il-qat li qiegħed jiżdied, il-faqar li qiegħed jiżdied, ifisser li hemm ċertu żbilanċ fis-soċjetà tagħna, żbilanċ makroekonomiku. Għalhekk għandna bżonn ta' bidu ġdid, hemm bżonn li naġġornaw l-indikaturi soċjali tal-qat fil-pjan ekonomiku għas-sena id-dieħla, Sur Moskoviċi ħajtkellem fuq dan ukoll dal-waqt. Iżda dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu huwa li konna proċedura sabiex innaqsu l-isbilanċi makroekonomiċi, rridu aktar prominenza, rridu aktar indikaturi soċjali sabiex ikun jista' jkollna analiżi dettaljata ta' sitwazzjoni fl-istati membri. Sabiex ikonna wkoll perspettiva ġenerali ta' sitwazzjoni soċjali fl-istati membri. U b'dan il-mod inkunu nistgħu nreaġixxu għal dawn l-isfidi soċjali li qegħdin niffaċċaw fl-Ewropa. Jina verament kuntenta nista' nħabbar li għamilna ċertu progress fil-gvernanza u bl-appoġġ tagħkom membri onorevoli. Et nittama li nkunu nistaw nkomplu namlu progress fuq dan kollu, grazzi. Grazzi ħafna Marian Thyssen. Issa naddi l-kelma lil pierre Moscovici. Grazzi ħafna, Sur President. Iżjed tard inkun ħankun qed nitkellem dwar l-abbozz tal-pjanijiet budgetari u dwar l-opinjoni tal-Komissjoni fuq dawn, imma qabel dan nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il-rapport tal-mekkaniżmu ta' alerta li ġi adottat mill-Kummissjoni l-ġimgħa li għaddiet. Nar il-ġimgħa li għadda. Flimkien mal-pakkett ekonomiku li semma fil-fatt mill-President u li ġi ppreżentat mis-sur eh, minn Dombrovskis. Nixtieq nippreżenta dan ir-rapport kif ukoll x'ħajġri fl-ewwel semestru tal-2015 L-ewwel net nixtieq infakkarkom li dan ir-rapport jibda il-proċedura annwali għall iżbilanċi makroekonomiċi u lan ta' dawn huwa li nidentifikaw u nitrattaw Zbilanċi makroekonomiċi potenzjali li jistaw jaffetwaw b'mod negattiv il-tħaddim tajjeb tal-ekonomiji tal-Istati membri u kella l-Unjoni Ewropea kollha kemmi jew kella jistaw jippoġġu taħt riskju ehm, il-ħidma tal-Unjoni Monetarja u Ekonomika. U dawn l-isbilanċi jistaw jitolbu miżuri politiċi kif ukoll reviżjoni dettaljata Għalek, il-rapport fuq il-mekkanizmu ta' allert huwa parti minn għazla inizjali ta' pajizi u biss ta' bazi ta' dawn e, eh, il-revizjoniet dettaljati li l-Komissjoni tiddeċiedi jekk fil-fat hemmx sbilanċi makroekonomiċi jew le. Din is-sena ġew mażula 16 il-pajjiż għal reviżjoni dettaljata u 14 minnhom dawn il-pajjiżi. il il pajjiżi U fil-fatt l-lazla ta' 14 minn dawn il-pajjiżi saret għabbażi ta' eh, rapporti ta' sena, sena li għaddiet. U dwar il-Kroazja, l-Italja u Slovenja, il-revizjoniet dettaljati jeżaminaw jekk il-bilanċi, il-bilanċi makroekonomiċi taffewx, jekk għadhomx jeżistu jew inkella eh, situazzjoni mar il-ċallar wara il-miżuri li diġaħadu ħadu biex jibbilanċjaw dawn l-isbilanċi għal l-Irlanda, Spanja, l-Ungerija, eh, ġifiri l-istati membri. li eh, ġew identifikati ċertu zbilanċi fihom li dejjem hekk kienet li naraw jekk dawn ir-riski għadhom jeżistu. Issa dwar il-Belġu, l-Bulgarija, l-Ġermanja, l-Olanda, l-Finlandja, l-Svezja u r-Renju Unit. Jiġifieri pajizi fejn il-sbilanċi kienu eh, stabiliti qabel, eh, kena naraw jekk dawn l-isbilanċi għadhom x'jeżistu jew ġewx korretti. U għall-ewwel darba wkoll dawn ir-reviżjonijiet iddettaljati ħajsiru wkoll għall-Portugal u Rumanija. Il-Portugal wetqet il-programm ta' aġġustament ekonomiku fl-2014 u issa noddua fost il-pajizi li huma soġġetti għal proċedura ta' sorveljanza ordinarja. U din is-sena ir-rapport fih diskussjoni dettaljata fuq żviluppi trans transversali u dawn il-kwistjonijiet orizzontali għandhom xjaqsmu ma' ristrutturar estern li għadu ma twettaqx bisħiħ u dan ma' ċertu pajizi li għandhom eh, id-dejn u li għat għandhom bżon jaraw xħajamlu dwar eh, ammont mux ħazin ta' dejn. Anka jekk naqsu id-deficit mux ħazin. Issa qegħdin nitkellmu wkoll fuq ristrutturar jew ribilanċar asimetriku ma' pajjiżi eh, li huma kredituri netti li edin jirreġistraw surplus persistenti fil-current accounts tagħhom li juri li hemm eh, djufija fid-domanda anka dik li hija il- l-investiment. Issa, kellhom jagħmlu deleveraging dwar ċertu dejn li għadu oli għas settur privat u dan huwa marbut ukoll ma' differenzi fl-inflazzjoni u tkabbir tal-GDP għanna l-eterogenità u koll tassu tal-propieta. Il-sistema bankarja fejn ir-riski soltu jkunu baxxi bħal mantwera mir-riżultati tal-reviżjoni tal-kwalità tal-assi mill-Bank Ċentrali Ewropew din ukoll tqiset u anka it-kabbir mux pozittiv ħafna tal-kreditu juri u koll hemm ċertu djufijiet e, flotja ta' self kif ukoll it-talba għal self. Issa aspet ġdid tar-rapport għandu x'jaqsam ma' konsiderazzjoni ola tal-problemi li huma marbuta mal-qatt u d-dimensjoni soċjali. Aħna użajna indikaturi b'mod intensiv, dawn huma indikaturi li għandu xaqs ma' suq eh, ta' xogħol u l-indikaturi soċjali u kolla, aħna konsidrajna l-indikaturi soċjali kollha sabiex ikonna stampa aktar ċara tal-mismatches possibbli tal-allokazzjoni tal risorsi. U dan ir-rapport se jiġi diskuss fl ekofin fil-Kunsil tal ekofin mbagħad jiġi adottat mod formali għal għazdikija it-tama. Waħna verament interessati li nisimaw il-Parlament Ewropew xandu xi jgħid fuq dan ir-rapport. U kif ukoll skont id-diskussjoni li kellna mal-Parlament u il-Kunsill fil-grupp tal-Euro, il-Kummissjoni ħejji reviżjonijiet id-dettaljati ġodda għal Marzu tal-2015 qabel il-semestru Ewropew kif ukoll ir-rakkomandazzjoni li huma speċifiċi għal pajjiżi u passoltu d-deċiżjonijiet fundamentali ħajtieħdu fl-imkien ma' reviżjonijiet id-dettaljati f'Marzu u dawn għandhom x'jaqsmu għall identifikazzjoni tal-iżbilanċi jew iżbilanċi eċċessivi dak kull m'għandi xi ngħid sissa, Sur President. Grazzi ħafna. Eh, Pier Moscovici u anka l-komissarji l-oħra u issa nistaw nibdew bl-ewwel round ta' mistoqsijiet tagħna. Mela l-ewwel kelliema se jkunu iż-żewġ rapporters flekon u flempl għal 3 minuti kull wieħed. Umbagħad ħajkonna 8 minuti b'kollox għat-tweġibiet minnaħa tal-Komissarji. Mela, l-ewwel Darius Rosati. Iva, grazzi ħafna sur President. Nixtieq nirringrazzja tliet kummissarja għal preżentazzjonijiet min-naħa tagħhom naħseb li ninsabu f'mument verament importanti tal-proċedura tas semestru Ewropew dil-bidu ta' din il-proċedura fil-2015 u l-eżerċizzju kollu kemmu se jiddetermina l-isforzi u l-miżuri li ħajintużaw is-sena d-dieħla biex nistimulaw it-tkabbir u l-ħolqin tal-impjiegi fl-Unjoni, jina għandi żewġ mistoqsijiet x'namel lill-mistidna tagħna llum. L-ewwel mistoqsija għandha x'taqsam mal-bilanċ bejn it-tlet pilastri tal-pjan ekonomiku il-ġdid, ġviri il-parti il tal-investiment, tal investiment il tal-responsabilta fiskali, kif ukoll il-riforma strutturali. Mistoqsija tiegħi hija dwar il-proporzjonijiet bejn dawn iż-żewġ tliet miżuri. U eżattament x'inhuwa l-aħjar bilanċ bejn it-tlieta u x'inhuwa il-progress fuq dawn it-tlet eh, aspetti fejn qed isir l-inqas progress. U jekk hemmx rabta bejn is-sitwazzjoni makroekonomika fl-istati membri individwali u l-progress f'kull eh, la aspett individwali. Iġviri hemm rabta bejn il-progress bil-mod ta' riformi strutturali f'pajjiżi li għandhom riskju qoli ta' sbilanċi u responsabilta fiskali dik l-ewwel mistoqsija tiegħi. Tini mistoqsija għandha x'taqsam mal-indikaturi soċjali. Da ġviri, apparti l-scoreboard tas sena li għaddiet u l-mistoqsija tiegħi hija din, xini l-proċedura, kif tintuża, kif jintużaw dawn il-proċeduri jew l-indikaturi soċjali fit tal-evalwazzjoni fil-mekkanizmu tal-allerta. bat eventualment ukoll fil-reviżjoni ehm, dettaljata dwar l-indikaturi dawn huma definiti b'mod tajjeb għandhom ċertu limiti minimi li eh, li jaffettwaw meta jiġu eh, użati u huma parti mill-mekkaniżmu ta' teħid ta' deċiżjonijiet jew huma sorsi ta' ftehim aħjar ta' situazzjoni makroekonomika. Thank you. Uh, next. Grazie ħafna, l-kellim li jmiss. Sergio Gutierrez Prieto. Grazie ħafna, Sur President. Jena nishti nirringrazzja il-tlet komissarji tal ġew kollha flimkien hawnhekk fil-bidu tas-semestru Ewropew għaliex iva huwa veru li hemm rabta mill-viċin. Jekk ma jkunx hemm bidla fil- fil-portafolji tal-Sur Dombrovski u eh, Sur Moskovici dak li tista' tagħmel Marjan Tissin huwa biss eh, li jista' jipprova eh, solvi sa ċertu punt l-affarijiet. Jina Eh, ehm, il-semestru Ewropew il-mod kif qed jibda qed joġobni. Eh, vera lider li hemm bidla fil-tmexxija makroekonomika, imma il-mistoqsija tagħna hija dawn it-tibdiliet huma biżejjed biex noħorġu minn reċessjoni biex nistimulaw tkabbiru biex noħolqu l-impjiegi u impjiegi differenti mill-impjiegi li jeżistu illum fl-Unjoni Ewropea. U għal dan jena naħseb li jemżon namlu mistoqsija li xvera u għaminnu li ċertu affarijiet li mux qed jidru eh, fl-AGS. Per eżempju, ma jidirx li eh, il-periklu l-kbir li naraw mill-perspettiva tal-izbilanċi makroekonomiċi ġifiri ir-rata tal-qat, partikolarment il-qat eh, fuq medda twila ta' żmien u il-nuqqas ta' biżejt paga biex wieħed ikun jista' joħroġ mill-faqar Per eżempju, laqqas ma jidrux divergenzi li hemm bejn l-istati membri kif ukoll id-dużagwaljanza li hemm bejn iċ-ċittadin u ieħor u dan ukoll huwa periklu makroekonomiku mux ħanajt li terminu eh, ta' responsabilta' fiskali joġobni ħafna iżjed, imma l-problema hija li jekk qed nużaw il-marġni kollha li jidru fil-patta stabilità u tkabbir fil-kalendarju ta' konsolidazzjoni finanzjarju, U għalhekk naħseb li hemm bżonn li nikkonsidraw aktar fid-detar il-falliment li kienem fil-leġislatura ta' qabel li ma kienx hemm korrelazzjoni bejn il-kalendarju ta' tnaqqis ta' deficit li kien tiġi markat minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea ma' d-bassir ta' tkabbir ekonomiku li kienu qegħdin isiru minnaħa tal-Istati Membri. Għaliex jiena li qed nipparteċipa tieli darba f'dan id-dibattitu dejjem smajt il-Kummissarju rilevanti minnaħa tal-Parti Ekonomika li s-sena ddieħla ħan biktar minn 1 fil-mija U kull darba li kien hemm dawn it-tip ta' tbassir ekonomiku fil-aħħar 20 eh, tbassir eh, fallew biżjed minn punt perċentwal. Ehm, Għalek jiena naqbel li hemm bżonn nagħmlu riformi strutturali biex intejbu l kompetittivita ma problema kbira hija il riformi li saru fit-tfittxija tal per eżempju, ir-riformi fis-suq intern jew inkella ir-riformi fis-suq tal-enerġija. Aħna fissajna fuq ir-riforma tax-xogħol, tas-suq tax-xogħol u ħallejna mat-triġem ta' triq l-oħrajn. U dan wassal għal ċertu diżugwaljanzi fl-Unjoni Ewropea u l-mistoqsija hija il-Kummissjoni ħadd korreġi dawn l izbilanċi għaliex qed naqra fl-AGS li qed isir evalwazzjoni pożittiva ta' kif ġew korretti il-suq tax-xogħol iżda kienem devalwazzjoni tas salari li zjed eh, baxxi eh, baktar minn 15%. U dan wassal għal diżugwaljanza kbira. Il-Komissjoni ħat tistabilix ħat għamel xi ħaġa dwar dan l-isbilanċ billi tistabilixxi pereżempju il-minimum wage. Eh, Il-Komissjoni lesta li titkellem dwar ir-rati minimi, lesta li tżomm mal-obligi tagħha. Grazzi. Grazie ħafna, mela għandkom 8 minuti għal tal biex titkellmu tlieta li intom. L-ewwel is-Sur Dombrovskis. Grazie ħafna. Nibda bil-mistoqsija tas-Sur Rosati. Dwar il-bilanċ bejn tliet pilastri. It-tliet pilastri huma importanti u mm, ma qassamniex l-affarijiet b'mod eh, inugwali għaliex kollha huma parti mill-istess eh, eh, struttura u għal daqstant f'termini ta' kej ta' kemm mod attiv qed naħdmu għal kull pilastru nafu illi ġa' saqna fuq il-pjan ta' investiment ta' 315 biljun euro pal ewwel pass imma wkoll naraw illi mżon naħdmu sabiex intejbu l-ambjent tan negozju fl-Ewropa sabiex niffaċilitaw investiment privat mhux biss permezz tal-mezzi ta' dal-pjan mhux biss permezz ta' flus pubbliku imma wkoll sabiex naħdmu lej kondizjonijiet li waslu l sutur privat li investi. Fuq riformi strutturali mbagħad. Xogħol li huwa importanti li hemm bżonn jitkompla jekk trid tissaħħaħ il-kompetizzità tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri u permezz dan tiżgura tkabbir ekonomiku sostenibli u ħolqin ta' xogħol. Dan huwa element importanti, parti importanti ħafna mill-istampa ġenerali. Mbagħad responsabilità fiskali aħna qed nistennew pożizzjonijiet eh, fissi għal sena u sena li ġejja, imma importanti wkoll li nkomplu bil-responsabilità fiskali u importanti li ma nġawx nitlu fi kriżi oħra ta' fiduċa kif ġanna ftit snin ilu u li ħallit konsekwenzi serji ħafna. Għadaqstan dan ir-rigward ma nistawx nitraskorraw riformi u responsabilità fiskali fil-waqt li naħdmu lejn il-kupru ekonomiku. Fuq l-indikaturi soċjali. Kif diġan tqal dan ix-xogħol ġan bedda sabiex insaħħu dimensjoni eh, soċjali u fil-rapport konġunt tal-impjegi, indikaturi ġa jintużaw fil-proċedura ta' zbilanċ u forse nħalli fidej sinjura Tyson sabiex tajdinna aktar dwar l-indikaturi xi ħaġa illi qed tippromovi bisħiħ. Imbagħad fuq il-mistoqsijiet ta' Sur Peter li fuq il-mistoqsija fuq il-pjanu biex hemm bitfiż biżejjed li qed nippreżenta llum il-stariċ ta' kabbir annwali u fiħdan dal-pakket dan huwa l-ewwel pass. U hemm bżonn pass ulterjuri u pertanti il-inħarsu lejn id-domanda l-provvista f'termini ekonomiċi u naraw il-tlet elementi illi semmejna jikkomplementaw il-xurxin u jaħdmu lejn l-istess għan. U bat fuq xi mistoqsijiet li qajjim dwar flessibilità. Din ħaġa qed naħdmu fuqha fil sin Ewropea u kif qal il-kollega Moskovizzi ser nippreżentaw ukoll komunikazzjoni dwar l-aħjar użu tal-pat ta' dan kollu fil-dan il-pat ta' stabilta u tkabbi. U din ħaġa li qed inħeġġu l-istati membri sabiex jagħmlu jistabilixxu il-paga minima skont produttività, żviluppi u livelli. Però sissa mhux qed nippjanaw li eh, l-impollu fil-Stati membri anka fil-dawl ta' situazzjoni ekonomika ta' palissa. Grazie Marjan, Iva ziz kollegi, xtaqt nitkellem kemm xejn aktar dwar il-politika soċjali u l-impjegi. U nista' nikkonferma dak li ġant qal illum u ampliċitu fil-kwistjoni ċentrali jekk ntejbu l-impiegi hemm bżonn ikun hemm bilanċ bej offerta u domanda u rridu nagħmlu sforzi wkoll sabiex ikun hemm investimenti u sabiex il-motur ta' investimenti jietu ħajja mill ġrid sabiex ikollna fiduċa mill-ġdid, hemm bżonn imbaxxu t-taxxa fuq ix-xogħol, hemm bżonn noqogħdu attenti u nagħtu importanza l kompetenzi, taħriġ, kwalifiċi. Dawn huma l-kwistjonijiet ċentrali, dawn huma l-ostakli għax-xogħol hemm bżonn intejbu wkoll il-ħarsin soċjali li irid iħares imma iħares u jattiva wkoll. Għadak għandu xaqsa is-salarji minimi, eh, naqbel ma'kom kif qal Valdis hija xi ħaġa illi naħsbu li hija tajba tejn id-distribuzzjoni ta' dħul imma l-Unjoni Ewropea il-Kommissjoni m'għandix kompetenzi sabiex tagħmel proposti f'din id-direzzjoni għal daqsant għandna nistgħu nħeġġu li stati membri sabiex jintroduċu daw is-salarji minimi ma sew nimponu xejn. Nistgħu ngħinuhom fuq livell tekniku sabiex jiddefinixxu eh, salarji ta' referenza, imma mbagħad fidej kull stat membru illi definixxi hu s-salarji tiegħu skont il-livell ta' produttività u skont it-tħul. Nistgħu nħeġġu għan biss għaliex aħna però m'għandniex kompetenzi f'dal qasam. indikaturi għandhom jihdu konsiderazzjoni iktar fil-proċedura dwar l-isbilanċ makroekonomiku, dan ġasar parzialment jekk tħares lejn kista annwali dwar it kabil tistgħu taraw li hemm bżonn nifokaw aktar fuq il-kwistjonijiet soċjali, imma li rridu nagħmlu kollu li nażlu ċertu numru nistabilixxu il-limiti minimi dan ix-xogħol sebda dalwaqt u se jsir flimk bej parlament u l-konsil hija biċċa xogħol eh, illi titlob impenn u huma limiti eh, minimi illi sej kun għat jorbtu ma l-impiegi produttività il-faqar u kol li tiġi indirizzat. Hemm diżugwaljanzi fis-soċjetà rridu nindirizzawhom imma jekk inħarsu lejn l-analiżi annwali tal-faqar u diżugwaljanzi, eh, wasan nikkonkludu li hemm bżonn nerġgħu ndaħlu il-ċittadini fi suq tax xogħol hemm bżonn il-ċittadini jkunu valuti xogħol attiv. Dan huwa laqwa mod kif nindirizzaw il-faqar. Grazzi Pier Muskovizzi, jekk Malaj, malajr naqbel ma' Valtis fuq il-bilanġ bejn it-tlet pilastri. Ma stawx niprivileġaw wieħed jew ieħor, però ovvjament hemm pilastru li wara mill-oħrajn, ġifieri dak ta' investiment u raġuni ta' dan u minħabba l sfidi li l-Kommissjoni qed tipprova tindirizza flimkien mal-Unjoni Ewropea għandna tkabbir baxx u politikament, soċjalment u ekonomikament dan huwa naċċettabbli rridu nidentifikaw il-muftiħ għad deficit fit kabbir dan huwa l-investiment jekk inħarsu lejn rati ta' investiment fl-Unjoni meta paragonat ma' dak li ġara fl-2008 tista' tara li llum qed ninvestu 20% anqas fuq bażi annwali milli kien il-każ fl-2008 Ovvjament, dan eh, jirrappreżenta riskju anka għal partners tal-Unjoni. Għanna konsolidazzjoni budgetarja u rridu niżguraw illi nżommu l-pressjoni fuq forum fuq uh, riformi strutturali nwessaw u monna għan kan indirizzaw dimensjoni ta' investiment u nappoġġaw l-investiment. U dan huwa l-element il-ġdid li ovvjament jaqqat kollox flimkien u jiżgura konsistenza għanna aspetti oħra relatati dak qed nifaċċaw issa huwa ċiklu ġdijt li qed jinfetaħ. U sa issa l-idea kienet li nipprov nistabilizzaw l-Unjoni Ewropea periodu ta' wara l-kriżi li qed nagħmlu issa nidefinixxu l-pjani ta' ġustament l-Unjoni Bankarja kollox li qed isir sabiex insolvu l-kriżi il-mekanizmi varji ta' stabilità nafu li l-Unjoni Ewropea daħlet fażi ġdida ġala darba għanna din l-istabilità bżon bżonn iktar dinamizmu. It-telet punt tiegħi kif qal Sur Dombrovski li rridu nagħmlu u li niżguraw li nużaw l-odda kollha l-mekkaniżmu kollu li hemm dispożizzjoni tagħna. Ovvjament irridu nużawhom bil-maġna flessibilità li eh, inatalna u rridu namlu dan fih dan ir-regoli. Ir-regoli id hemmhekk irridu jiġu rispettati kena pjan ta' investiment li ġi introdott mill-President Juncker u dak li stati membri li du jużaw il-fond ta' investiment eh, dan kollu kol se kollu rwol importanti xjaqdi, grazzi. Naddissa l-presidenza l-kollega Marita Udvark, nfakkarkom il-kol, illi jekk irridu li nħadmu anka proċedura għajem zan ninżommu mal-ħinijiet stabiliti. Nitlap il-kurħad sabiex ikun konċis fl-interventi tiegħu anka l-kummissar jekk joġobhom jaqsmu l-ħin b'mod sabiex nżommu mal-ħin allokat. Mariza, lista tal-kellima. Rodriguez, Vana, eh, Funtulis, eh, eh, Monod, Sogor, Morin Chartier, Sander. Marisa. Marisa Kirschbock. Okay, we'll start the second round. Nibdew it tini round. Għal minuta u nofs kull shadow rapporter. Għax għamlu tib kollox għal-kommissarji sabiex iwieġbu għal-mistoqsijiet. Alfred Santa, Grupp SND. Thank you, Mrs. Grazzi, Signora President. 70% ta' SMEs Ewropej jinnegozjaw biss fuq swiq nazzjonali. Programmi ta' investiment fuq l tal Ewropeja ma jaffettwax eh, l-ambjent tax xogħol fuq iż-żmien mezzi u fi żmien immedjat li hemm bżonn hemm stimolu espansjoni tal-swieq nazzjonali fi żmien immedjat, però konservazzjoni fiskali ma tħallix wislok għal gvernijiet sabiex jimbuttaw għall espansjoni ekonomika tas-swieq li jipprovdu l-istimolu li għandhom bżonn ta' biżżar medji sabiex jipprovdu xogħol jikbru. Mhijiex din sitwazzjoni eh, li qed tiġi kontraditta minn eh, ċertu uh, interventi fuq livell nazzjonali? Sofia Ribeiro from... Sofia Ribeiro al PPE. Grazie, Hafna. Ja, kwestjon nżommu bilanċ bej il ekonomiċi u soċali li mandom xikunu kontradittorji ma jiddependu fuq xurxin. Hemm bżonn nimminimizzaw differenzi bej l-istati membri u anka bej reġuni U del proċedura għal dak għandu xaqsam il-proġett qed neżaminaw, għadak nandu għandu xaqsam it-tlet pilastri, dawn huma fundamentali li stimolu għal tkabbir jitlob mobilitazzjoni ta' kapital privat mingħajr żieda fid-dejn. Il-proġett li tratta eh, li promuovu broadbands, networks tal-enerġija, riċerka, innovazzjoni, enerġija rinnovabbli, effiċenza fl-enerġija. L-eżaminar ta' responsabilità vegetarji espensjali għall-ekonomija soċjali ta' su illi eh, taqat fl-imkien libertà soċjali u il-bilanċ fil-budget irridu 1.3 miljon postiet ta' xogħol dan huwa din hija mira ambizzjuża ma dar il-każ mhux biżejjed sabiex niġġieldu l-erba' nħadmu l-24.6 miljon persuna edha. Mżon investiment kabbir, nifukaw fuq innovazzjoni, riċerka u kompetenzi li rispondu għall eżigenzi ta' suq ta' xogħol. L-ewwel dubju huwa dan. Għandak li għandu x'jaqsa e, l-importazzjoni u dan biżejjed ukoll fuq il-proġetti eżistenti. X'qed jiġri 16 miljun huma komplementari jew le? jew eh, għandhom xaqsma programmi pal Horizon 2020 oħrajn. Reprezenta l-Kommissjoni għalinna li task force mm, mwaqfa mill-Kommissjoni Ninterrompi kallix bistilħin. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kommissare, Ich möchte gerne eine Frage an Herrn Dombrovskis. Kommissari, għandi mistoqsija l-Sur Dombrovskis fuq 315 biljon f'pakket investiment qed tippjanaw leverage effect ta' wieħed sa' 15 93% tal-space investiment ġej se jiġu minn investiment privat għandu jkun il-każ. Investitur privat jisemlu dan jekk jistgħu jiżguraw dħul fuq l-investiment tagħhom sabiex ikunu jistgħu eh, jiffinanzjaw l-ammont inizjali. Investituri suppost għandhom jiffokaw fuq eh, is-sem tagħhom f'każ ta' kriżi. U dan ifisser li ċittadini sistem membri kollhom jiffinanzjaw dan l-investiment ħajkollhom iħallsu għall-użu tal-infrastruttura ta' dawn l-ammonti. Għal dan ifisser illi ċittadini se jkollhom jerfaw pis aktar jibes eh, s-snin li ġajin Għati prezentawna l-daqsant il komissjoni hija taxxa ġdida sabiex nifinanzjaw l-Unjoni. Tin mistoqsija l-Kommissjoni tider il qiegħda timplika il-investimenti addizzjonali ser eh, jirriżultaw minn dawn l-inċentivi ma din mhux ħaġa ċerta jista' jkun ikun hemm ristruttural fuq proġetti ta' investiment, proġetti ta' investiment illi jistaw ikun riskjużi. Jinsabu fil-limitu ta' kemm jistaw ikunu ta' beneficju. Għal daqstant ma narax kif dawn it-300 biljon se jkunu xaġa dizzin il-madak li ġrema. Grupp tal-għaldessa? Thank you, Madam Chair. Um, my first question is to do with in-work. Snira Harkin, mela, fuq eh, faqar intern, il-rapport jitkellem dwar l-skużjoni soċjali u faqar li zdid zidet bil-8.7 miljoni mibidu tal-krizi u differenzi bej l-istati membri għadhom qed jikbru. Komissarju Tyson, inti fil-tweġiba li tajt qabel għat li trid irridu ktar indikatori soċjali u n bżonn inkluduhom Il-mekkanizmu ta' twissija jitkellem ukoll dwar l-introduzzjoni ta' dawn l-indikaturi. Dan san l mistoqsija tiegħi tista' tkun iktar speċifika fuq dawn l-indikaturi soċjali u t-tieni kif jistgħu dawn l-indikaturi soċjali jintużaw jew kif il-proċess jista' jintuża sabiex nindirizzaw il-kwistjoni tal-faqar intern u kif jista' jkun hemm differenzazzjoni sabiex nindirizzaw ukoll iż-bilanċ konsiderevoli bejn l-istati membri. Et-tini mistoqsija tiegħi tagħmel referenza wkoll għall-iżbilanċ eh, fil-mekkaniżmu ta' twessija, fir-rapport għal mekkaniżmu ngħidu li ċertu stati membri illi tħu ċertu stati membri ma t-naqsux biżejjed b'reazzjoni għal sforzi ta' bilanċar miġri tal-ekonomija li kienu jirreġistraw deficits gbar fil-konti kurrenti, pero qed jinnat ukoll illi surplus konti kurrenti mhumiex ta' sfida da' deficits mhux sostenibbli u ma parzjalment ġustifikati wkoll. L-AGS x'qed tagħmel sabiex tindirizza l-isfida tal- uh, surpluses mill-kontijiet kurrenti u dawn huma ġustifikati kif eżattament tista' tiġġustifikhom. Grazzi, Sinjura Tyson tamaw li tista' twieġa bħal dan mistoqsijiet kollha fi tliet minuti. Grazzi. Thank you well. Um, uh, ik zal, uh, ja. Grazie. l net, uh, eh, l-sursant, eh, tajjeb ngħid illi għanna nikkonċitaw fuq l sms kif jagħmel il-Parlament. Għaliex dawn kienu il-makinarju ta' tkabir 85% ta' xogħol ġdid moħ l-inħoloq inħoloq inħoloq mill sms u qed naraw issa u illi rata qed tonqos u l sms qed isibu aktar diffiċli. Għal dastant hemm bżonn insolvu l-problemi li għandhom f'termini ta' investiment sabiex kun jisaw ħadmu n-nis. Waħda mill-problemi i li kompaniji kbar mandom xaċċess għal-finanzjament. Għalix il-banek mumiex jiselfu u l-SMEs mandom xaċċess għal-finanzjament. U għad diffiċa li għamni kollha maċċess għas-sviq tal-kapital. Din waħda mill-indikaturi li parti mill- program tagħna Think Small First. die ook wel mijn richting uitgaat. En hem mistoqsija oħra dwar eh, in-work poverty u indikaturi soċjali. Kif ser nużaw l-indikaturi? Dan huwa eżattament dak li qed naħdmu dwaru. Irdu nkunu nafu mhux biss qed jiġri fi stati membri, ma rridu nirrealizzaw ukoll illi jekk ser nużaw ċertu indikaturi soċjali jekk il-qatt fost iżgħażagħ jaqbeż 50%, jekk il-qatt huwa kbir ħafna f'ċertu żoni ġeografiċi hemm eh, zbilanċ ekonomiku li rridu nindirizzaw. U dan irid ikun kruzu korpjanit tal gvernijiet, pero rridu limiti minimi u fil-ġemat u xur li ġejjin se nkun qed fuq dan u se niddeċidu fuq li ma livell dan il-limitu minimu se jkun stabilit. Għadan xan sam dikuturi oħrajn hemm bżonn nużawhom jekk irridu eh, stampa globali ma rridu nħassu li stati membri u rridu nagħmlu rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż u dan ifisser li għanna nħarsu lejn situazzjoni reali f'kull stat membru u dan u li se nkun qed nagħmlu fil-ġimgħat li ġejjin u se nkun qed nikkonsultaw il-Parlament fuq dan ukoll. 2 minutes and 45 seconds. Grazzi. Irnexxielek tgħid dak li kellek tgħid fi 3 minuti neqsin 15-il sekonda. Issa, il-Kummissarju Muskovici ma' differenzi fil-3 punti perċentwali mill-2008 għal l-2014 jirrifletti l-fatt li f'dak li għandu x'asamma kreditu għal surplus tal-istati membri mhuwiex bizzejiet, ma naqqas bizzejiet meta tqis l-isforz li qed isiru fost il-pajjiżi li huma debituri xi jfisser ehm-, ineffiċenzi ekonomiċi eh, b'investiment b'talba l-investiment baxx lokali u għandek eh, domestikament għandek spillovers għal ċerti partners u dinja hija xi ħaġa li tittindirizza lill-Kummissjoni billi tippromovi eh, investiment effiċjenti tappoġġja talba domestika eh, tkabbira potenzjali ovvjament dan huwa priorità kbira b'mod ġenerali minn l-oħra u speċjalment f'ċerti eh, stati membri u dak kien dak li qal il-Kummissarju sieħbet jgħid dwar il-pjanijiet budgetari. Grazzi il-Kummissarju Dombrovski. Grazzi Madam Chair. Jien probabbilment għan nikkonċentra fuq dawk il-mistoqsijiet dwar il-pakket ta' investimenti kien hemm Cyril l-ewwel u Sinjura Ribeiro dwar kif dan il-pakket ta' 300 biljun euro mhux biżejjed Jena naħanati ċerti idejat kif l-iskala tal-pakket ħriġna bija. Dan huwa msemmi wkoll fil-pjan ta' investimenti nifsu. Jekk tħarsu lejn il-passat ta' investiment ta' investiment kien xi ħaġa qisu fil-livell 21-21% tal-GDP fl-Ewropa. Meta monna li lil minn dak il-livell, Qabel il-kriżi waqt il-snin l-oħra, il-warm years, qed il-Kummissarju, meta kien hemm is-swieq b'saħħithom tar-real estate, swieq ta' real estate u hemmhekk minn dakinhar dan niżel sostanzjalment fi baċ baxx ta' 20 sa 21% tal-GDP tal-Ewropa. U dan in-nuqqas huwa xift ftit bejn bej 230 biljun għal 370 biljun euro. Issa allura dan qiegħed f'nofs din il din il-bracket biex nindirizzaw il-mistoqsija tas Sur Luke dwar jekk dan il-pakket ta' investiment u se jispiċċa b'xi tip ta' taxxa jew spiża moħbija li ċittadini semmejt il-leverage ratio li ovvjament ifisser li l-ideja ta' dal-pakket hija ammont limitat tal-flus tagħna biex aħna e, nirrilaxxaw ċerti ammonti kbar ta' flus privati. Dan ifisser li bilajn tal-flus privati għanet natu ċertu possibilità għal first risk absorption biex nindirizza t-tini parti tijak tal-mistoqsija nasib uħed mill-ewel punti li jett nindirizzaw fuq livell ta' Unjoni Ewropea u Stati Membri huwa li jett ikolna eh, record low interest rates u xorta waħda ma nix nużaw din l-opportunità biex ninvestu. Allura huwa pjuttost ċar li l-investiment se jkollu ċertu spiża b'xi mod jew ieħor jew permezz tal-budget, jew permezz ta' dan il-pakket ta' investiment, jew investiment privat, l aħħar tal-ġurnata xi ħadd se jħallas għal dak l-investiment. Allura mistoqsija toħroġ il-benefiċċju ta' dal-investiment ċinu jekk aħna noħolqu e, e, suq li jaħdem tajjeb tal-enerġija jew insewu il-nuqqasijiet tal-infrastruttura li għanna. Allura jiġifieri tittara jekk ux e, eh, tajjeb li nagħmlu din l-ispiża u minn fejn tkun ġejja din. U naraw jekk hemmx jiġifieri hemmx benefiċċju għal din l-ispiża. U ma jkunx hemm intħil u taħwit politiku għal dat deċiżjonijiet u dan kif jaffettwa dal-pakket l-SMEs u għacċar li aħna rridu nħarsu lejdan u naraw l beneficju ta' dal-pakket u da dan hija l-intenzjoni tagħna. Imma min se jerfa' responsabilta ta' din l-ispiża? Ma għadek ma wieġibx il-mistoqsija, min se jerfa' l-ispiża? Tweġiba għasira ħafna. Kifet da jiddependi minn kull proġett speċifiku fl-aħħar tal-ġurnata il-piż se jkun fuq kull wieħed minna kemm jekk ikunu flus privati jew flus mit-taxxi jew ikun xi negozjant. Imma fl-aħħar tal-ġurnata huwa importanti ħafna il-benefiċċji ta' dal-investiment għandhom ikunu jibbenefikaw fuq il-spiża. Mela, it-tielet round tat il-Presidenta minuta u nofs għax shadow reporters u għaxar minuti in toto għal-komissari biex u għamlu l-mistoqsijiet mill-ewel, toqgħodux tagħmlu diskorsi mill-alde. Għandek il-kelma. Iva, grazzi signora ċe, l-onorevoli Törer. Fil-Latvija, għandek program ta' kupru impressiv ħafna, impressionanti. Stati membri oħra huma differenti. Ta' bemmi li Franza u l-Italja għandhom bżon jihdu l-futur tagħhom, il-ġejjini tagħhom fidejhom. Bat għandek il-kwistjoni ta' egwaljanza u ġustizja li l-pajjiżi żgħar fil-fatt jimplementaw il-ħtiġijiet u oħrajn ħad diffiċli ħafna. Allura, qed nitkellmu fuq il-kwistjoni allura ta' kompetittività għandek export surpluses qed iġu kritikati għaw imma daw is-surpluses ta' esportazzjoni huma meħtieġa għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi biex ninkoraġixxu l-impjiegi fil-Ġermanja. 40% tal-valur ta' kull karozza li tkun esportata ġej minn barra. Allura kull xaġa li tiġri hija fil-fatt pozittiva l-Ewropa kollha. Kif se timplementa? implementa daw il-miżuri fl-Unjoni Ewropea meta nafu bid-diversitajiet li bħalissa jeżistu fost l-Istati membri kollha kemm huma. Is-Sinjora Tyson tweġiba. Okay, we'll continue with the questions. Inkomplu bil-mistoqsijiet biex nkunu effiċenti kemm jista' jkun. L-Onorevoli McIntyre mill-ECR jekk jogħġbok għandek il-kelma. Grazzi, Signora Ce. Kontenta ħafna nara l-impen qawwi fil-AGS biex impoġġu l-Ewropa l-ura triq ta' ħolqien qawwi ta' impjiegi u jiena kuntenta partikolarment nara dan l-impenn għaw e, imġeddet għal riformi strutturali. Il-Kummissarju Tyson qalet sewa b'mod ċar illi rridu npoġġu nixpronawhom dawn biex ninkoraġixxu innovazzjoni u sens ta' intrapriża biex insaħħu l-kompetitività tal-Unjoni Ewropea kont interessata naqra rapport mill-Bank Dinji Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency. Da kien f'Ġunju ta' dis-sena il evalwa l-ambjent regolatorju għal l-intraprendituri Ewropej minnaħa l-oħra tal-ispettru. Kont kontenta nara li it-tini aħna din fit it-tini post biex allura ta' importanti li nejnu minn xulxin biex l-Ewropa kollha tkun tista' tgawdi minn dan it-tiġdid fl-ambjent imġeddet u importanti li nġibu lura impjiegi fil-pajjiżi tagħna u nirassiguraw l-impjiegi. Allura il-mistoqsija naħseb i tista' tagħtina xi eżempji e speċifiċi fejn ħan nirraforma u kif se nirriformaw. Grazzi.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 nittamaw li s-suq eh, eh, qed naħsbu li s-suq ħaj jirriżolvi problema tan, il-problemi kollha tagħna u probabbilment l-affarijiet ħajibqgħu dejjem l-istess u l-Ewropa ma toħroġ mill-blok li tinsab fieħu li iżda ma jkollhomx futur. Dwar investiment nixtieq nagħmel xi kumment, l-ewwel net nixtieq inkun naf x'inhi d-differenza f'dak li għandu x'aqsam mal mal-ftajim ta' tkabbir tal-2012 li ħarġet bija l-Kommissjoni fejjem kien hemm miljuni kbar ta' euros minn fuqha jekk u nistiq issa nkun naf il-valutazzjoni li li nagħmlu b'dan il dan il ta' tkabbir li beda fl-2012 minnaħa l-oħra rigward dimensjonijiet jidir li ma jkunx bizzejt qed nitkellmu fuq l-20% ta' tnaqqis ta' investimenti dan il-valur Eh, jirrappreżenta 3%. Allura lina mhux biżejjed xejn assolutament wara l-esperjenza li kellna. Allura mistoqsija dwar il-possibilità li l-istati membri jistgħu jipparteċipaw eh, kif tista' tispjega l-investimenti minn fondi pubbliki, minn fondi pubbliċi. hemm din il-possibilità illi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 per eżempju il-qat kbir li speċjalment fin-naħa isfel tal-Ewropa l-affarijiet verament sejrin l-isfel fl-industrija kullimkien fil-fatt qed jiġri hekk. Hemm fil-fatt sitwazzjonijiet foqra li isegwu mill-iżvilupp tas-suq li qed jiġi impost mit-trojka fin-naħa isfel u l-AGS juri ħafna riżultati u xorta l-Komissjoni qed tibqa' tibqa' tirrepeti u tirrepeti fuq l-istess affarijiet u tinsisti li dawn l-affarijiet se jkunu imtejba. Eh, Meta niġu għad dialogu soċjali, kif se timplementawh? It-trojka palissa qed poġġi tant pressjoni fuq l-Istati membri li spejjeż tax-xogħol iridu jitnaqsu iżjed iktar miżuri ta' austerità jridu jitwettqu li jett jaffeċ kollox, Sinjuna Tyson, waqt ismiħ tijak fil-Parlament Ewropew inti assigurajt il-kulħadd illi indikaturi soċjali huma importanti. Issa qed titkellem fuqhom illum ukoll. Issa hemm indikaturi soċjali li ġew integrati fis-semestru Ewropew aħna nixtiequ fil-fatt nissimaw fuq mizuri mizuri importanti. Kellim li jmiss, mela nibdew b'Tyson bħassoltu, Sinjura Tyson, Kummissarju Tyson. Grazzi, Sinjura Chair. Kien hemm mistoqsija lili mis-Sinjura McIntyre u li saret ukoll mill-aħħar kollega mill-Greċja, Sinjura McIntyre li ma riformi għanna bżon inwetqu. U xinu lan taħħom daw? Mela, għanna bżon sensila sħiħa ta' ta' oddot, għanna bżon il-ħames miri importanti tal-2020, bil-flagships tagħhom għandna il-midterm review li se jitnieda dal-waqt u l-Parlament ikun jista' jikkommenta fuq u hemm objettivi u dawk il-ħamsa żgur huma għadhom pendenti għandna proċedura tal-iżbilanċi makroekonomiċi meta naraw li hemm problemi serji ħafna f'pajjiżi fejn għandna bżonn inwettqu reviżjoni f'dettaljata u jekk għandniex imbagħad inwet u xi proċeduri iktar, noħorġu bċerti rekomandazzjoniet daw wieħed mill-lodot li għandna wkoll. U mbagħad huwa fidej l-istati membri ovvjament. Il-parti kbira ta' riformi jridu jitwet u fl-istati membri. F'żoni fejn stati membri għandhom is-setat u kompetenzi f'dawn il-żoni aħna natu għam l-għodot biex huma jkunu jafu kif jistgħu jipparagunaw ma' stati membri oħra. Mbagħad fidejhom il-pakket ta' investiment jgħin ħares se jtilet pilastru tal-investment package hemmhekk ukoll għandna riformi ta' investiment għandna mezzi kollha allura mhux il-kwistjoni ta', ta dak il-pakket tal-biljuni hemm ferm ferm iżjed. U ovvjament għandna wkoll mbatt l-aġenda ta' suq intern li hemm bżonn tiġi imtemmija. Allura għandna dal-programm kollu tal-Kummissjoni Ewropea l-aġenda għandha x'taqsam ma' e, ġustizzja tkabbir u impjiegi u din hija tema komuni għall-aġenda kollha kemm hi jridu nkunu żguri li jkollna dodot biżejjed u neċessarju kollha biex naslu għal dawlanijiet u speċjalment tal-situazzjoni tal-impi tal-qatt. Umbat dwar il-kwistjoni soċjali, dak li qal saqsa il-membru mill-Greċja, naħseb diġa u Eġipta, Sinjura Ċedin, din tema rikorrenti jekk tħares li dan ir-rapport paragon imqabbel ma' rapporti preċedenti dwar situazzjoni soċjali fl-Stati membri u l-futur Aħna tkellimna fuq dafru dan il-Komissjoni u aħna verament rridu naraw indikaturi soċjali bħala indikaturi sħaħ importanti fuqhom infushom, minnhom infushom bħala indikaturi oħra biex naħna niddeterminaw del-waqt e, it-thresholds neċessari. Grazzi, Komissarju Tom Profuskis. Għan ikonċra fuq mistoqsijiet ta' Sur Troyer dwar Franza u l-Italja u kwistjonijiet li għandu xjaqsmu ma' current account surplus. Mela, kif jina semmejt fil-rimarki ta' introduzzjoni tijaj, hemm seba pajizi, seba stati membri li f'din il f'dan iċ-ċiklu ta' governanza edin friskju ta' non-compliance mal-ħtiġijiet tal- eh, u minn daw is-seba' pajjiżi probabilment lar wieħed um, lar huma tlieta Franza, l-Italja u l-Belġju. Franza bħala il-progress, il-rekomendazzjoni tal-Kunsill għat naqis fiskali, l-Italja u l-Belġu għandu xaqsam ma, ma sviluppi ta' dejn pubbliku u sostenibilità tal-imsemmi dejn. Semmejt koll li l-Komissjoni irċivit ittri minn dawk it-tlet pajjiżi kollha u semmew l-impenji tagħhom għal riformi strutturali u l-ħtieġa li jagħmlu aġġustament strumenti fiskali biex indirizzaw dawk il-nuqqasijiet. Allura deċiżjoni tal-Komissjoni kienet li tagħti dawk il-pajjiżi iktar żmien biex eh, sa rebbija biex imbagħad ikun possibbli wkoll li nużaw nużaw ċerti passi oħra, ċerti għodu oħra skont il-progress li kunu għamlu daw il-pajizi. U għacċar li l-Komissjoni se tiġi lura ura għal dil kwistjoni fil-rebbija bil-policy options li kunu kollha miftuħin imma jkollna aktar informazzjoni preċiża minn dal-pajjiżi u jkun hemm analiżi tar-riskju li ġej mill-analiżi mikroekonomika mill-in-depth reviews ta' dawk il-pajjiżi. Imbagħad dwar it-tieni mistoqsija dwar il-current account surpluses inti semmejtu ukoll l-Unjoni Ewropea li għandha current account surplus ukoll illi huma ħbarijiet tajba inti semmejt il-Ġermanja, probabbilment Ġermanja, il-Ġermanja hija l-iktar stat membru illi tikkontribwixxi fil-current account surplus tal-Unjoni Ewropea, imma bħala proċeduri ta' governanza mikroekonomika fil-rapport annwali aħna ċerti indikaturi makroekonomiċi u valuri ta' thresholds u f'dan il-kas il-current account surplus huwa ta' 6% tal-GDP fuq 3 snin, fuq medja ta' 3 snin. U meta pajjiż qed eċċedi tal-ammont aħna nistaw inħarsu fiktar dettali dal kwistjonijiet u l-Kommissjoni Ewropea wkoll tinforma l-Indeps Review il-Ġermanja dwar l-Ġermanja dwar dan is seplis il-current account surplus. Instow, mod pozitif, dan jista' juri l-kompetitività qawwija ta' dak il-pajjiż minna l-oħra tista' tkun hemm talba u investimenti dajjef dak il-pajis allura l-Kommissjoni se twettaq in-depth review mbagħad tiġi lura biktar analiżi dettaljata. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Muskovici. Iva, grazzi ħafna, nixtieq nirjassigura sur Toirer ma nafx jekk fimx 100% l-punt li kienet jitkeni fuq ma M'hemmx differenza bejn il-kummissarji id-deċiżjoni tas Sur Dombrovski u jien fl flimkien din hija deċiżjoni flimkien imkien ħadna u u għamilna da b'armonija perfetta ma kien hemm lebda eżitazzjoni u dubju għax kemm u u jien nħossu li rridu napplikaw ir-regoli kif għamilna li nieħdu kont tal situazzjoni differenti f'pajjiżi differenti li qed għamlu u għan nissuktaw neżerċixxu pressjoni ma naħsibx li għadna lura minn xej U verament qed nimplementaw il-patt ovvjament aħna Rridu natu ħasa li l-sforzi li qed isiru minn kulħadd ċerti riformi li jridu jisiru għall-Italja, il-Belġu u Franza il-Prim Ministri ta' dawk il-pajjiżi ippreżentaw ittri l-Komissjoni fejn kidbu impenji li ħadu biex jirratifikaw is-sitwazzjoni tagħhom fuq l-elementi ta' riformi tagħhom. Allura mhix sempliċiment xej dajjef għaw. Mux se jkun hemm lebda ma tistgħu aħna din inkantaw mill-istess eh, innu Insuftaw biex xoll li sar fl-2012 u eh, issa m'hemmx differenza bej dik dak iż issa taraw li m'hemmx differenza. Allura huwa minnu li mhux suċċess totali ma mhux falliment totali lanqas bħalma xuħu qegħdin iħarsu lejh għanna tnaqqis ta' 50% minn mintu zidew zidu il-kapital il tagħhom imma ovvjament huwa assolutament ċar li l-mekkanizmu għadu ma ħadimx għam il-project bonds u li għadu fil-stadju esperimentali tijow li ovvjament għalissa ma ġara xej imma rridu nħarsu l-qoddim lejn il-fazi operazzjonali minħabba il-ħeffa, il-veloċità tad deċiżjoni u tal-implementazzjoni qed nipproponu 350 biljun fuq spazju ta' tliet snin. Tafu dak kemmu, ovvjament. rridu nimmobilizzaw dan se jkun hemm eh, struttura apposta ad hoc, mbagħad iridu nagħmlu l-mira tagħna tal-investiment nassiguraw li l-flus imorru lejn kull ħaġa li turi eh, turi eh, vantaġġ għal futur qed nitkellmu fuq kull proġett li huwa li huwa tajjeb huwa san dak li għandu x'aqsam ma' teknoloġija bħal ngħidu aħna vjaġġar, eccetera. Grazzi. Mela nibdew rab round għandkom minuta għal mistoqsijiet u mbagħad għandna disa' minuti għal kummissarji sabiex jippruvaw iwieġbu il-mistoqsijiet tagħkom. Mela l-ewwel is-Sinjura Morin Chartier mill-PPE. Grazie ħafna, Sinjura President. Mela aħna dal-ħodu smajna ħafna dwar stabilità u dinamika u għandi tlet mistoqsijiet għal kummissarji L-ewwel net dwar id-bassir ta'kom u l-estimi ta'kom intom daħaltu il-dispozizjoni dwar l-impiegi għalli xaħna nafu l-15% ta' impiegi ta' ħiliet baxxi ħajisparixxu u għalhekk ħajkonna bżonn 15% ta' impiegi li għandhom ħiliet għolja, ġviri dan aktar milli għandna bħalissa. Għalhekk intom applikajtu il-ġometrija kostanti u varjabli fil-pjaniet ta'kom. it mistoqsija dwar in-nisa, nisa li tkeċċew mill-post xol xogħol tul il-kriżi, mela x'tip ta' miżuri ħadkunu qegħdin tieħdu sabiex praw il-ħaddiema nisa li kellhom jitilqu mill impigi tagħhom. għax għandhom il-pagi baxxi u kontratti verament fraġli. U trid mistoqsija fuq iż-żgħażagħ u l-Fondi Soċjali Ewropej. Ħajkolkom xi forma ta' segwitu jew monitoraġġ biex ikonna idea ta' x'inhuma l-effetti tal-fondi eh, soċjali Ewropej sabiex in-nies jerġgħu jidħlu iż-żgħażagħ jerġgħu jidħlu eh, fil-dinja fil tax-xogħol u li dan ikun fil-fatt sostenibbli. Iva, grazzi, aħna għanna l-impressjoni li dan l-AGS ġi prezentat minnal ma jikkonsidra il-prospettivi negativi ġenerali li qed ngħixu eh, fl-Ewropa. Il-Kummissjoni qed tipproponi li tkompli bil-reformi u tnaqqis ta' deficit li qed jagħmel l-ekonomija u il pakket tal-investiment m'għandix ħin biex nitkellem fuq għandu dubi dwar jekk hux jow jew għandi żewġ mistoqsijiet. Aħna nafu li ħajkollu impatt negativ fuq riformi strutturali u tnaqqis ta' deficit. Issa, ċertu riformi li ġew implementati fl-Stati membri kellhom kellhom effett negattiv diġà ehm, u dinja xi ħaġa li l-OECD semmiet mod ċar f'rapport interessanti f'Settembru għalhekk l-ewwel mistoqsija hija din. Kummissjoni Ewropea għamlet evalwazzjoni fuq l-impatt innegattiv negattiv tal-prospettivi ta' tkabbir ta' ċertu riformi tas-suq tax-xogħol u ta' tnaqqis ta' dejn u Sur Moskovici waqt il-smih tijak inti jett li ma tikkonsidrax li aħna tnejxu taħt situazzjoni ta' e, tbaxxi e, ta' e, tnaqqis tal-ekonomija u memx għalfejn applikaw il-mizuri speċjali. Mela, meta taħseb li ħankunu qegħdin ngħixu f'dawn is-sitwazzjonijiet? Jekk permettini mistoqsija oħra ma' malar, verament qed nieħu gost li qed nisma' minn il-Kummissarju Moskovici li ħajja komunikazzjoni ta' kif ħad tiġi applikata l-flessibilità ma nix inkun naf kif il-Kommissjoni ħatati aktar dettalji fuq jiġi ikkalkulat il-bilanċ strutturali bħalissa huwa verament eh, diskrezzjonarju għalhekk nixtieq nkunu nafu kif ħataħdem. Grazzi ħafna is-Sinjura Rodriguez. Lodwa tajba. Et nara li dan ir-rapport tal-tkabbir annwali tejjeb l-approċ għaliex għall-ewwel darba dan huwa rikonoxxut li n-naħa tal-forniment miex biss dwar ir-riformi iżda ukoll dwar l-investiment. U dan huwa progress qed nara li għatem ħafna li jrid jiġi diskuss fuq kif l-investimenti jridu jmorru jitfit mar-riformi sabiex inħejju it-triq għad kabbir. Iżda jiena naħseb li hawnhekk għaw għaw eh, zvantaġġ dwar il-flus ġenerali dwar id-domanda, naħseb il-Kummissjoni għada qed tinjora il nuqqas ta' domanda li għandna u l-aktar wara dan in-nuqqas ta' domanda fl-Ewropa hemm ukoll inugwaljanzi li qegħdin jiżdiedu fiħdan l-istati membri u bejn l-istati membri. Għalhekk dan qed inaqqas id-domanda fl-Ewropa ebżon li nindirizzaw il-kawzi il ewlenin ta' dan. U l-kawzi ewlenin għandhom x'jaqsmu mal-politika dwar l-impigi ta' taxxi iżda wkoll b'kundizzjonijiet differenti ħafna għall-investiment. Il-pjan ta' investiment jeżisti, iżda l-pjan ta' investiment irid ikun iddiżinjat tal mod li jindirizza dawn il-kundizzjonijiet differenti li wieħed jinvesti fis-settur privat u pubbliku. Grazzi ħafna, Signora. Issa, issin l-onorevoli Vana, grazzi għandu mistoqsija Sinjura Tyson inti tkellem dwar il-kredibilità u dialogu soċjali. Aħna fil-partit tal-ħodor inħossu li mumiex biss l-imsieħba soċjali u l-parlamenti nazzjonali għandhom nkunu involuti aktar fil-proċess kollu kemmu tal-semestru Ewropew, iżda is-soċjetà ċivili kollha kemmi. U din hija xi ħaġa li ġiet imħabbra kemm il-darba mill-Kummissjoni ta' qabel u aħna adottajna riżoluzzjoni propju dwar dan il-ġimgħa li għaddiet u jiena nħoss li ċittadini Ewropej m'għandhomx jarawna biss bħala dawk li qegħdin jippruvaw iwaslu ċertu riformi ekonomiċi liberali ma wkoll strument li permezz tiegħu jistgħu jiffurmaw l-Unjoni Ewropea. Aħna diġà għandna dawn l-istrumenti ekonomiċi u huma naqra negattivi għal ċittadini tagħna, ġifieri flessibilità tas-suq tax-xogħol, it-tnaqqis tal-pensjonijiet, it-tnaqqis tal-pagi u s-salarji wkoll u dawn huma riżultat dirett tal-miżuri ta' trojka inti ħabbart li nigwida f'numru ta' okkażjonijiet sabiex tinvolvi is-soċjetà ċivili fil-semestru Ewropew. Din meta ssir u x'riżorsi ħajkunu disponibbli għal dan. Mela ħanad il-kelma lis-Sinjura Tyson. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena ħaniprofa nitkellem fil-qosor palma tlab tinti, Sinjura President. Il-problema tal-edukazzjoni hija problema serja għal dawk in-nies li għandhom ħiliet baxxi u ma jsibu għal iżjed diffiċli huma l-ewwel nies li jitkeċew mill-suq tax-xogħol għalhekk irridu nassiguraw kemm li kemm iż-żgħażagħ eh, u kif ukoll nies eh, li huma naqra iżjed avvanzati fl-età eh, jitħarġu u jibqgħu mħarġa aħna għanna inizjattiva li hija maħsuba posta biex niġildu l-qat fost iż-żgħażagħ u din tifoka fuq il-ħiliet u taħriġ vokazzjonali. U fil-pakketti tal-investiment tagħna meta qed fuq l-edukazzjoni hemmhekk hemm enfasi fuq it-taħriġ vokazzjonali huwa importanti immens. Il-Kummissjoni kollha kemm hi tagħti importanza kbira għal fuq dan il-punt. Issa dwar is-segwitu aħna nafu x'huma r-riżultati ta' dak li ġara fil-passat Il-bieraħ f'Pariġi sar eżerċizzju għal nies li edin imexxu il-programm operattiv għal fond soċjali fi Franza u hemmhekk jiena enfasizzajt l-intenzjoni tal-Kummissjoni kollha kemm hija li m'għandux ikunu biss programmi u proġetti li wieħed jista' jkejjel ir-riżultati tagħhom hemm bżonn li konna ċertu għanijiet u naraw li jinkisbu ir-riżultati u l-miri. U l-inizjattivi tal-qat fost iż-żaza huma parti minn dan u rrid ikun hemm enfasi fuq iż-żaza li jitħarġu li jingħataw apprentistati u internships imma diġi ikun hemm segwitu rridu nkunu nafu x'ġara wara x'inkella ħadd ma jkun jaf jekk hemm suċċess jew le u fil-qosor ħafna dwar l-iżvilupp tal-pagi u dan kif jaffettwa it-kabbir ekonomiku naħseb li huwa ċara għal kulħadd li din hija kwistjoni li trid tiġi investigata pajjiż pajjiż. Iżda irid ikun hemm bilanċ bejn it-talbiet domestiċi l-kompetitività ta' pajis kif ukoll il-livelli tal-pagi, kif ukoll ikun hemm irid ikun hemm ċertu produttività u rridu nkunu nistgħu nkejluha. Din hija xi ħaġa li insibuha kostantement fil-rapport. Il-parti tan-nofs tas-soċjetà irridu nassiguraw li l-parlamenti nazzjonali u l-parlament Ewropew kif ukoll l-imsieħba soċjali kollha jkunu involuti hemm bżonn li ninvolvu s-soċjetà ċivili iva. Din hija l-intenzjoni tagħna. Irridu naraw x'ħajjiġri issa. Iżda nista' serħilkom moħħkom li dik hija l-intenzjoni tagħna. Grazzi ħafna Sassur Dombrovski. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, Mela jina ħan iprofa nifoka fuq żewġ eh, mistoqsijiet li saru l-ewwel net. Il-mistoqsija ta' Sur Urtesen dwar it-taqis ta' deficit. U biex nirrepeti dak li diġa intqal fil-kummenti ta' introduzzjoni li din is-sena u is-sena d-dieħla aħna qegħdin nistennew pożizzjoni fiskali li mod ġenerali hija neutrali, ġifieri ma kienx hemm la estansjoni fiskali u laqqas austerità jekk naqdu flimkien il-pajjiżi kollha. Forsi mhuwiex il-każ eh, għal pajjiżi kollha għaliex hemm pajjiżi li qed għandhom il-proċedura ta' deficit eċċessiv u għatfadlhom ħafna xjamlu, iżda b'mod ġenerali meta nħidu medja qegħdin nistennew li jkollna pożizzjoni fiskali neutra u jina naħseb li dan huwa xi ħaġa importanti ħafna din hija xi ħaġa importanti nistennew mod ġenerali li d-deficit budgetarju jonqos minn 2.6% tal-GDP għal 2.4% tal-GDP u din qed tiġri mhux minħabba l-austerità iżda minħabba it-kabir ekonomiku. Għalek, ċertament, em, zviluppi ġodda. Issa nishtiq inwieġeb ukoll mistoqsija oħra li saret dwar l-involviment ta' soċjetà u id-dialogu soċjali iva ċertament din hija xi ħaġa li qegħdin naħdmu fuqha bħalissa fiħdan il-proċess ta' l-irfinar tal-semestru Ewropew kif ukoll biex insaħħu id-dialogu ma' l-imsieħba soċjali U b'konformità mal-ħsieb li kellna anka fis-smieħ li kont semmejt fis-smieħ irridu nsaħħu il-rwol tal-imsieħba soċjali Ewropej qabel u wara it ħejja tal-starriċ annwali ta' tkabbir il-msieħba soċjali nazzjonali qabel il-prezentazzjoni tal-rakkomandazzjoni klima speċifiċi għal kull pajis. Waħna qegħdin nipproponu wkoll ċertu aġġustamenti għal kalendarju ta' semestru Ewropew li jippermettu li jkun hemm konsultazzjoni aħjar mal imsiħba soċjali iżda wkoll mal-gvernijiet tal-istati membri mal-Parlament Ewropew. Ġviri, Aħna dak li qed nagħmlu bħalissa. Qed nippruvaw naħdmu sabiex naraw kif nistgħu intejbu l-involviment ġenerali tal-partijiet interessati differenti fis semestru Ewropew u nuru li għanna sieda minnaħa ta' dawn il-partijiet interessati f'din il-proċedura. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa il-Kummissarju Moskovici, inti l-aħħar wieħed laħat titkellem. Mela biex inwieġeb li sur tasun. Jina ma jidrlix li jett li l-Europa tinsab fi krizi eh, kbira u minnu li aħna edin immorru lura għad kabir imma kabir għadu dajjef ħafna dajjef wis. Is-sitwazzjoni ekonomika kienet iper tkabbir, iper qatt, iper staġnar, ġifieri dan wasal għal kriżi politika jekk inħarsu lejn ir-riżultati tal-elezzjonijiet Ewropej. Għalhekk il-President Juncker qal li dan huwa l-aħħar l-Kummissjoni tal-aħħar opportunità. Iġri aħna maħniex qed ngħidu li kollox sejjer ħarir laqas xejn, iżda dak li huwa minnu u jina semmejtu dan il-punt u għadni għet intenni, il-fat li aħna ninsabu f'din is-sitwazzjoni ma jfissirx li għanna naqtaw qalbna mill-ġestjoni ta' dejn u ta' deficit u il-konsolidazzjoni tal-budget. Ma tantx għandna marġni ta' manuvra bħalma jgħid is-sur Dombrovski għatem id-deficit Għalek, il-konsolidazzjoni tal-budget eżisti imma għal ċertu pajizi ħatimxi aktar bil-mod issa għaliex għamlu dak li kellhom jagħmlu pajizi oħra li m'għamluhx ħajkollhom jagħmluh. U dan huwa eh, għalfej ħadna ċertu deċiżjonijiet nhar il-ġimgħa li għaddiet. Iżda apparti minn dan hemm żewġ punti oħra l-ewwel net jiena qed u nerġa' intenni li ir-regoli huma tajbin jippermettu għal ċertu flessibilta waħna għandna l-intenzjoni nużaw għadi. Fil-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħna aħna eh, Sur Dombrovski u jiena ħanamlu komunikazzjoni fil-bidu ta' jannar ħanajdu x'inija l-flessibilità li hija possibbli skont il-patt ta' tkabbiru stabilità u kien hemm dimensjoni nieqsa fl-ekonomija tagħna sissa. U dan kien minħabba li forsi ninsabu fażi ta' qabel Iżda, qed nitkellem fuq id-dimensjoni tal-investiment. Hemm bżonn ta' investiment għaliex dan ma kienx qabel, ma kienx hemm qabel ippenalizza l-Ewropa dwar il-kompetittività tagħha. U dak huwa eh, li qed ħajjiġi indirizzat minn dan il-pjan. Grazzi ħafna lil kulħadd, jiena nixtieq niskuża ruħi għaliex hawn għaxra oħra nixtiequ jagħmlu mistoqsija u ma stajtux tagħmlu dan Jina ċerta li ħajkonna ħafna iżjed minn dawn it-tip ta' diskussjonijiet u dawn il-laqat, ħajkonna l-opportunità li nagħmlu l-mistoqsijiet u jkollna it-tweġibiet għand dawn it-tlet kummissarji. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal kontribuzzjonijiet tagħkom. U bħal għamel il-Kummissarju Moskovici, Iva, nammet li għadna fi krizi, iżda hemm it-tama u hemm possibiltajiet u d Grazzi ħafna. Well, I have to leave this meeting because... Skużani, jien rrit nitla għax għandi smieħ fuq TTIP. U jem kellimet jipprova jwassal messaġġ. Iva hemm għaxra li ma komx titkellmu minti ma konx fuq il-lista tal-kellima biex ngħidlek. Grazzi.